zu meine Damen und Herren. sabiex tieħdu foskom, Sinjuri. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch zehn Tage nachdem. Eżis, kollegi għaxartin wara tajfun Hayan. li laqat b'veloċità kbira il-territorju tal-Filippini vera naraw li ħalla riżultati drammatiċi u kolo ħafna waraj Hemm ħafna nies li qasbis għandhom il madliwa li watajja bix-xorb m'għandhom xejn xieklu u li ħajkollhom jorbqgħu jorqdu barra. Mingħajr l-ebda tip ta' shelter, aħna nafu li kien hemm xi ftit nies li għadhom esklużi kompletament mill-bqija tal-ċivilizzazzjoni u hemm taħwida u kaos nafu illi aħna din niprovaw nejnu kemm jista' jkun hemm ħafna nies li għadhom irrapportati mitlufa u aħna nafu li bħalissa edin najnu kol kemm jista' jkun il-komunità tal-komunità internazzjonali ħalli nejnu lil dawn in-nies f'din is-sitwazzjoni ta' emerġenza u issa li qegħdin verament fil-bżonn. Jiena nittama illi Intom tiftakru wkoll li dawn in-nies din jiddependu mis-solidarjetà tagħna. Aħna diġà batna l-għajnuna umanitarja fl-istess ħin diġà wedna għajnuna iktar ippjanata fit-tul. Jiena naħseb illi minħabba din is-sitwazzjoni għandna nagħmlu ħafna iktar milli għamilna sissa. Hemm 11 miljun persuna li huma affettwati minn dan it-tajfun. Aħna nafu illi n-numri huma drammatiċi ħafna 660.000 persuna tilfu id-dar tagħhom u eh, skont ir-Red Cross Germaniza qegħdin jingħad li il-22.000 persuna li hum għadhom ir-rapportatini issa u aħna qed naraw il-komunità internazzjonali da tgħidilna illi dan il-numru ħajibqa' jiżdied. Jiena nixtieq li fissem il-Parlament Ewropew ngħid li dawk in-nies li kienu affettwati li aħna Parlament Ewropew ħanibqgħu nagħmlu dak kollu li aħna nistgħu nagħmlu sabiex nkun nistgħu ngħinuhom jerġgħu jibnu l-pajjiżhom. Jiena naħseb li intom żgur illi taqblu miegħi, sinjuri, u li intom ukoll tixtiequ li aħna dejjem inżommu is-solidarjetà bejnietna ħafna u jiena nixtieq illi nitlobkom sabiex nżommu selezzjoni minuta. Herzlichen Grazie ħafna. Eżis kollegi, nishtiq nilqakom għawek u nishtiq nilqa fil-fat ħafna studenti minn 33 eh, pajis dawn qed jipparteċipaw fil-Euronest 2013 nilqakom eżis eh, studenti. Ilom jumejn dawn l-studenti li ġejjin mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll mill-Ukrajina, Moldovja, pajjiżi oħrajn li mhumiex msieħba fl-Unjoni Ewropea li kienu qegħdin hawnhekk jiddiskutu s-suġġetti li għandhom x'jaqsma sħubija tal-Unjoni Ewropea. Aħna fil-fat kena nis li edin jaħdmu favur l-efficienza tal-enerġija, diskutew ħafna suġġetti interessanti, nishtin ringrazzjakom tal-li f'dawn il-diskussjonijiet u nishtin ringrazzjakom ta' dawn il-diskussjonijiet daqsek tajbin u Sirja. Jiena għalu li li verament kontu entuzjasti fil-diskussjonijiet li kelkom u illi ma inqastu xejn mill dak is-soltu jkun mistenni mill-kellima li jitkellmu bek fil-Parlament. Ġifieri nixtieqilkom ħafna xewqat sbieħ u nirringrazzjakom tal parteċipajtu. Mela nista nixtieq nerġa' niftaħ is-sessjoni li twaqfet ix xar li għadda issa nixtieq li nibda bil-kollega l-Onorevoli Stier Kirchbach. Sir President. Dalodu kien hemm xi mit-telf persuna illi kienu qegħdin ħarġu fit-toroq ta' Hukovar sabiex ifakru il-fatt illi il-belt kienet x'kien eh, ġara f'din il-belt xi 22 sena ilu. Għalek nafu li xiftit mill-ċittadini tal-Kroazja edin għawbek jattendu għal din il-laqa tal-plenarja. Nishtiq illi nitlob lilkom il-kol sabiex u koll tiftakru f'dawk in-nies li mietu tilfu ħajjithom fuq kavar issa li aħna qegħdin ngħixu fl-Unjoni Ewropea Magħquda. Grazzi. Vielen Dank, Herr Stier, für diesen Hinweis. Grazie ħafna sustier ta' din l-informazzjoni. Il-minuti u il-dokumenti li kienu dotati fil-sessjoni ta' 24 ta' ottubru sa' umma ta' ta'kom, Jek ma' mxoġezzjoni sa' nistaw naddu għal-messagġi tal- eh, President aħna għanna l-Sur Stauner li ħajibda ikun jaħdem għawek mit 30 ta' Ottubru u s-Sinjura Rajer u kuħol is-Sur Steiner jgħat jibdel l-Sinjura Vice Gerber u s-Sur Steiner jgħat jibdel l-Sinjura Katarina Brandner. Aħna qegħdin nirreferu kull l-artikli li jirregolaw il-Parlament, l-elezzjoni tal-Parlament u l-ħatrit u skont ir-regoli tal-proċedura ta' dan il-Parlament Ewropew aħna nistaw naċċettaw il- Unniħdu nota tal dawn il-ħatrit, nishtiq nilqal il-kollegi fosna unfakkarkom mill-li Sinjura Xtawner u s-Njura Breyer skont ir-regoli tal-proċedura sandhom id-dritt sieħ illi benefikaw mid-drittijiet u jirrendu rispettaw l-obbligi tal-membri parlamentari. Jekk intom m'għandkomx oġġezzjonijiet, jiena nixtieq ngħidilkom ukoll illi fil-fatt aħna nistgħu qawm bħala membri saw fakkar kol ma tistaw tagħmlu xejn illi fil-fatt u għata konflitt mal-attivitajiet kom għawek bħala membri tal-Parlament Ewropew. ċertu membri tal-Polonja illi fil-fatt talbu rabta mal talbur ħatra ta' Surċimanski fil-fatt waħna rajna li fil-komitat kellna lista ta' dawn in-nies li huma nominati u din il-lista hija publikata sa sakemm jekk m'hemmx xaħat li għandu xi oġġezzjoni għal minuti jiena nixtieq illi fil-fatt nikkonferma din il-ħatra. Il-komitat li huwa responsabbli fil-fatt ħareġ rapport dwar wieħed mill-dokumenti li ħareġ minnaħa tal-Parlament u skont l-artiklu 16 jina nishtiqnejt li dan il-rapport huwa adottat. U jekk memx bizzejiet membri li fil-fatt huma kontra dan il-rapport nistgħu nadottaw jekk naturalment intu tixtiequ tirreferu għal dan il-rapport dan huwa pubblikat fuq l-internet. Skont l-artiklu 4 u sebajn aħna nistgħu nadottaw ukoll il-titli illi fil-fatt ħajkun pubblikati wkoll fil-minuti. Issa nixtieq illi nitkellmu fuq eh, l-adozzjoni jew il-bidla tal aġenda tagħna li fil-fatt kienet adottat skont l-artiklu 137 tar tal regoli tal proċedura fil-laqa tal-Konsil ta' Presidenti fil-fatt aħna edin naraw li għanna xi bidlet minħabba li għanna xi arja li ħatħarraġ minnaħat tal-Kummissjoni. Skużani, Sur President, jena nishtiq nitkellem fuq il-vot tal-MFF, aħna din nitkellem fuq żewġ affari differenti. Iva, dal-waqt ħan nitkellem dwar dan minħabba li ħan nitkellem fuq eh, nar l-erba tal-waqt. Iva, Sur Kombendit.